U għal punt li miss fuq l-agenda tagħna għandna dibattitu konġunt issa fuq il-kwittanza tal-2013. Għanna is-sur Ċar Neski li huwa il-rapporter għat-tieni rapport dwar il-kwittanza tal-2013 għanna għanna tlet rapporti għawnek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 U hija ħasra li qed isseħ f'din f'dan il-ħin għax huwa tard. Ħafna drabi dan il-ħin kulħadd ikun qed jara xi film pereżempju fuq xi serqa, per eżempju, hawnhekk ukoll ħan nitkellmu fuq ħafna flus. Ħafna flus li jridu jiġu użati u jiġu kontrollati sabiex l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet Ewropej ikunu jistgħu jipproteġu ir-reputazzjoni tagħhom u jiġu rispettati wkoll mill-kontribwenti tagħna. Fuq l-Istitut Ewropew ta' Teknoloġija u Innovazzjoni nixtieq nisħa illi dan l-istitut eh, implementa awditjar ex post fuq xi grants li nataw. Apparti minn hekk huma tejbu iċ-ċertifikat ta' kwalità ta' dawn it-tranzazzjonijiet permezz billi emendaw l-istituzzjonijiet u l-proċeduri dan l-istitut u din xi ħaġa li nbidlet ukoll ħarġu metodoloġija ġdida għat ċertifikazzjoni tejjeb ukoll il-proċedura tax-xiri pubbliku għalhekk jiena nixtieq nagħmel taqsira. Iva, aħna rajna progress fuq il-legalità u ir-regolarità ta' tranzazzjonijiet ta' dawn il-grants u dan il-livell ta' sigurtà tjieb. Iżda għandna nżommu f'moħħna illi il-Qorti Ewropea tal-Awdituri għat-tieni darba ħareġ b'opinjoni eh, ħareġ b'opinjoni kwalifikata illi għanna nejdu u koll illi 87% ta' l-infiq fuq il-grants kienu dubjużi. Iċ-ċertifikati ħarġu minn awdituri li kienu kummissjonati minn beneficjari stess ta' dawn il-grants. Din hija xi ħaġa li tista' twassal għal nuqqas ta' regolarità. Għalhekk għandna nħarsu iktar mill-viċin l-attivitajiet tal-EIT. Dan juri illi li mux l-sistema mux dejjem ħadmet kif suppost fil-passat, issa għana nifokaw fuq li dawn affarijiet u naraw jekk u x'qed jiġu implementati dawn it-tibdiliet. Fuq Artemis u Eniak dawn eh, l-imprizi konġunti, fl-opinjoni tiegħi dawn ma jaħtiġux diskussjoni dettaljata wisq ma rix noqni nidħol f'ħafna dettal għax dawn diġa evalwajnjom fi dettal bizzejiet. Issa fuq il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew xi ħaġa li jiena semmejt kemm il-darba fir-rapport preċedenti tiegħi u fil-prezentazzjonijiet li għamilt il-Kunsill bħala istituzzjoni Ewropea għandu jkollu responsabilta demokratika u iċ-ċittadini Ewropej għandu jkun responsabbli fuq fu il-budget ta' dawn l-istituzzjonijiet numru ta' kwistjonijiet għandhom pendenti għaliex il-Kunsill nista' ngħid illi mod sarkastiku li regolarment ma jirreaġixxix għat-talbit tagħna għal spjegazzjoni. U din mhijiex ta' sorpriża illi edin nirrifjutaw li jkollna kwittanza l-implementazzjoni tal-budget tal-Konsil, din miex loba sabiħa li edin nilabu bejn il-Parlament u l-Konsil, din il-loba għanda tintem. Imma jrid ikun hemm rieda politika min-naħa tal-Kunsill Ewropew ukoll. Ngħaddu għall-Kummissarju Stiljanides. Thank you, President. Dear Rapporteur, Aziz President, Aziz Rapporter, jina ninsabaw fisem il-Viċi President tijaj Kjeva. U il-Kummissjoni ħadet nota tal-proposti li ġew sottomessi mill-Kumitat eh, tal-kontroll budgetarju lil plenarja sabiex tagħti kwitanza lil inizjattiva konġunta ta' sistemi abbandonati tal-computer eh, pal-Artemis kif ukoll l-inizjattiva ENIAC fuq nanoteknoloġija, kif ukoll l-Istitut eh, Ewropew tal-Innovazzjoni u l-IT u biex tiġi rifjutata l-kwittanza għal kunsil għas sena finanzjari tal-2013. Kummissjoni Togos tara li l-Kumitat tal-Parlament fuq il-Kontroll Budgetarju taqbel li il-ġeju li huwa eh, dak li ġi wara Artemis u Emjak u din jiproponu il-kwittanza għal eh, l-2015. Dawn iż-żewġ kumpaniji urew li il-PPL jużaw model fuq tlet eh, fuq tlet aspetti li jiġbor flimkien eh, l-industrija u l-Unjoni Ewropea jistaw waslu għal eh, ċipep tal-elettroniċi eh, minar eh, infiq zejjed. U dawn jgħatu l-industrija fl-Ewropa vantaġġ ċar u kompetittiv u iżidu il-kapacità li jikbru bħalma rajna fl-investiment industrijali kbir f'din is-sħubija. Iż-żewġ inizjattivi kellhom fattur ta' pressjoni oli u kull euro minħat tal-pubbliku wassal għall investiment ta' minn tal-inqas 3 eh, euro mill-industrija fi żewġ inizjattivi. Enja temis għalhekk jipprovdu opportunità unika kif ukoll mod effettiv għall-industrija l-Unjoni Ewropea u l-Stati Membri sabiex ikun jistgħu jaħdmu fl-Unjoni Ewropea u dan joħloq l-massa kritika għal komponenti elettroniċi li huma ta' importanza kbira għal ġejjieni diġitali tal-Ewropa. L-inizjattivi kull sena iffinanzjaw aktar minn 3000 inġiniera jew inkella riċerkaturi f'dan il-qasam u l-ħidma tagħhom Tejn sabiex jappoġġaw minn tal-inqas 80,000 impjieg fl-Ewropa fis-sena. U fil-qaf fil-programm AFAS Orizzont 2020 Enjak Artemis eh, huma e, maquda joint, joint intrapriza konġunta joint undertaking u jem postu kol għal eżaminazzjoni mwara ta' dan l-inizjattiva u l-Komissjoni tiġi mitluba li tagħmel evalwazzjoni sabiex tevalwa l-attivitajiet ta' enja ku Artemis li jridu jiġu konsidrati għal l-eżerċizzju ta' kwittanza tal-2014. Kummissjoni għandha l-intenzjoni li din it-talba e, tmur jitfit mal-Excel Regulation u din tati e, eh, il-possibilità l kummissjoni li tagħmel evalwazzjoni interna tal-Excel li kollha mbagħad l-evalwazzjoni aħħarija ta' Eniak u Artemis sa 13 ta' Ġunju, 30 ta' Ġunju tal-2017. U dan U dan innaqqas il-pis amministrattiv mill-elementi kollha involuti. Fl-aħħar nixtieq intenni li l-Kummissjoni ħatati il-parir eh, l-Excel fl-isforzi tagħha kontinwi li jindirizzaw it-ħassib tal-Parlament Ewropew. L-Istituzzjoni Ewropea ta' Innovazzjoni għamlet Titi sinifikanti fl-oqsma li ġew identifikati fil-deċiżjoni tal-Parlament ta' April fuq il-legalità u regolarità ta' tranzazzjonijiet li IT għamlet riforma tal-metodoloġija tal- eh, metodoloġija tal tal metodologija tagħha ħorġet bil-lini gwida fil-kapaċitajiet tal-xiri pubbliku u għalhekk ir-rata ta' zbali tal-lotjiet tal-2014 hija biss ta' 0.9 fil-mija. DIT għamlet miħadet miżuri estensivi biex ittejjeb il-pjanar u l-monitoraġġ u fl-aħħar net nixtiequ ngħidu li r-rebbieħ tal- Premju ta' din is-sena tal-EIT E, is-sur Govita Adedwaj ġi mażul bħala finalist fil-kompetizzjoni tal imprendituri taħt 30 sena u dan il-tip ta' feedback e, huwa e, propju dak li ġiet maħluqa biex taħlo tagħmel l-IT. Issa dwar il-kwitanza l-Kunsil, jiddispeċija l-Kummissjoni li marna xinnix insibu soluzzjoni bejn iż-żewġ naħat tal-autorita budgetarja f'din in-tilwima li issa ila sitt snin għaddejja. il kumissjoni tħoss li l-istituzzjonijiet għandhom jikkoperaw sabiex ikunem tħaddim iżjed faċli u iżjed aħjar ta' din il- il-funzjoni u aħna nittamaw li tkun solvuta mod tajjeb għazewċ żewġ istituzzjonijiet. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, issa naddi l-kelma lill-Onorevoli Marinescu għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President. Il-ġejjuż huma verament importanti għal-riċerka eh, u għall-attività ta' riċerka u żvilupp. Jena taw ħafna flus, u dawn il-flus irridu irridu kunem ġestjoni tagħhom. Dawn il-ġejjuż eh, kienem dewmin fi snin ta' qabel. U issa jina nittama li mhux ħajkonna opinjoni kwalifikata tal-qorti tal-awditurja l-2013 ukoll. Il-grupp tal-PPE ħajkun qed jivvota għal kwittanza. Issa ħanqodu attenti ħafna meta niġu għal rapport tal-2013 jiena nemmen li għandna bżonn ta' aktar trasparenza kif ukoll analiżi attenta ħafna ta' riżultati. Nixtieq nitlob lill kummissjoni sabiex tagħtina rapport preliminari fuq l-enjak u għawek jiena nixtieq nilqa' il-weda tal-Komissjoni li sabiex tagħmel dan. Li għajti u koll ila taħdem. Għalek irridu nkunu nafu kif taħdem. Għanna bżon ta' rapport preliminarju dwar l-użu ta' flus eh, Ewropej u kontribuzzjonijiet privati. Issa dwar il-kwittanza għanna bżon ta' riżultat konkret. Il-fat li eh, per, qed tasal l-kwittanza fuq periodu twil ta' żmien muxet qed wasal riżultati. u hemm bżonn li nibdew naħdmu kif suppost għax inkella isna mhux qed nieħdu l-kwittanza b'serjetà. Grazzi ħafna issa ma nirrevu li von. Grazzi ħafna Sur President. Jina nixtieq nitkellem fuq il-kwittanza tal-IT għaliex jien kont in-shadow rapporter għall-aġenziji. Nixtieq nirringrazzja l-ewwel net li rapporter għall kooperazzjoni tagħhom fuq dawn ir-rapporti ta' eh, kwittanza aħna għall-ewwel ma permettejniex li jkun hemm l-kwittanza li għajti għal numru ta' raġunijiet l-ewwel net għaliex kien hemm ir-rata ta' żbalji ta' tlieta fil-mija fil-qotjiet eh, tal-arfin u il-komunità. Mbagħad kien hemm kwistjoni dwar l-impjiegi kif ukoll iż-żamma tal-istaff Minn dakinhar aħna kellna rapport ta' progress minna naħa tal-IT li juri li iva għamlu progress u reċentement jiena ħaċertu ħin biex inżur li IT jiena personalment u rajt li kienem il-progress kienem ċertu progress. Għalek palma qal il-komissarju issa il-rati ta' zbal huma ta' 0.9 fil-mija il-proċeduri ġew introdotti proċeduri ġodda u nistarmaw li dawn il-proċedur ħajajnu fit-naqis ta' eh, l istaf li nbidel ta' sikwit. Għalek jina ħankun nivvota sabiex natu il-kwitanza tal-LIT u jina nemmen li meta jkonna il rapport tal-awdituri għal kwitanza tal-2014 ħanaraw progress sostanzjali li ħajkun sar. Grazzi. Issa l-Onorevoli Ali. Għal minuti. Grazie ħafna Sur President, Sur Komissarju, Sur Czarmecki, kollegi. F'April aħna posponejna d-deċiżjoni biex natu kwittanza lil EIT għas-sena finanzjarja tal-2013. Iżda wara li rċivejna fit-tmim ta' Ġunju rapport minn ħata l-EIT li tat informazzjoni fuq il-progress, nistaw nisiltu dawn il-konklużjonijiet Fil-qasam tal-legalità u regolarità ta' transazzjonijiet, l-istituzzjoni eh, tejbet il-kwalità ta' ċertifikat ta' auditjar, l-użu ta' metodoloġija ġdida kompli tejjeb eh, il-verifiki ex ante u ex post, il-proċeduri interni diġa jikkonformaw bisħieħ mar regoli ta' xiri pubbliku rispettivi u il-riformi dwar il-kapacità tal-audizjar interna kienem ċertu tibdiliet li ġew implementati u kienem tibdil pozittiv dwar il-pjanar intejjeb u proċeduri oħra kif ukoll eh, il-kapacità ta' assorbiment tal-beneficjarji kif ukoll il-problema tal-istaff li nbidel ta' sikwit. Issa dwar is-servizz ta' awdizjar intern aħna hemmhekk ukoll rajna żviluppi pożittivi partikolarment fl-implementazzjoni tal-elementi tal-pjan ta' azzjoni tal-istituzzjoni. Sal-aħħar tal-2015 qed nistennew li l-parti kbira ta' dawn l-azzjonijiet ikunu mm, lesti. Aħna nistaw nemma naraw li ħajkun hemm rapport speċjali mill qorti tal-awdituri li ħajjuri li huma kapaċi jipprovdu l-innovazzjoni fl-Ewropa u nixtieq niddiskuti l-distribuzzjoni fl-Unjoni Ewropea tal-komunitajiet differenti. U dwar it-tibdiliet pozittivi aħna għalek nappoġġaw li natu il-kwittanza dwar l-implementazzjoni tal-budget tal-istituzzjoni u napprovaw il-kontijiet ukoll għal-2013. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Xolters għal-minuta u nofs. Grazzi tal-li għaddejt l-kelma sur President, mela jena ħan foka fuq il-kwistjoni tal-kwittanza l-Kunsil. Għal sitxu, inna sitxur. Minn meta l-Parlament ippospona l-kwittanza l-Kunsil. U aħna illum rġajna qegħdin niddiskutu jekk il-Kunsil u xħajati fl-aħħar u l-aħħar eh, informazzjoni fuq il-ġestjoni finanzjarja. Proċedura ta' kwittanza hija obbligatorja l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea għal-Kunsil mhux eċċezzjoni l-implementazzjoni u l l-forzar tal-budget trid tiġi eżaminata bħal budget tal-istituzzjonijiet kollha l-oħra. Kif jista' jkun li l-Parlament Ewropew ma jkollux informazzjoni interna tal-budget tal-Kunsil għal dawn is-snin kollha? U kif jista' jkun li għal dawn is-snin kollha maħniċ qed nintaqaw ma' rappreżentant tal-Kunsil meta niddiskutu din il kwestjoni Iċ-ċittadini pretendu li il-kontabilità responsabilizzazzjoni tiġi garantita l kunsill rrit juri kredibilità liċ-ċittadini Ewropej u jiena konvint bisħieħ li jekk inħeġġu lill kunsill mhuwiex biżejjed, madux biżejjed. Madux biżejjed li aħna nagħmlu sejħa fuq il-kunsill għalhekk partit tal-ħodor introduċa emenda li għall-ewwel darba qegħdin nimponu rezerva finanzjarja għal-Kunsil. Għalek, aħna ma nistawx natu kwittanza lill-Kunsil għas-sena finanzjarja tal-2013 u aħna irridu namlu sanzjoni fuq din l-imġiba anka fil-budget tal-2016. Kien li mis l-Onorevoli Arnott, nishtiq nirringrazzja kollega għal kuraġġ tiegħu. Għax huwa rari li naraw li dan il-post jikkritika istituzzjoni Ewropea Aħna verament il-komunikazzjoni ma tasalx għaliex il-Kunsill mhux qed iwieġeb mistoqsijiet, mistoqsijiet dwar eh, infi u l-impenji il-mistoqsijiet fuq eh, proġetti ta' bini bħal Residence Palace u kif ukoll fuq l-amministrazzjoni nixtieq ngħid li nixtieq infaħħar il-kuraġġ eh, tal-rapporter Imma f'dan il-kas mhuwiex eżattament xi ħaġa mhux tas-soltu għaliex ikkwitanza ma nentatx fl-2009, fl-2010, fl-2011, fl-2012 Iġbi, aħna jessed nitkelmu dwar l-2013 u għatma nix it-tweġibiet. Ġiet post-posta, wahda wara l-oħra, nistennew kull darba eh, il-konsiljatina t-tweġibiet, imma ma jatuni xina nemmen, jew temmen fl-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet tagħha jew le. Jekk temmen fija, huwa tal-mistħija li qed jiġi il-Parlament, jekk inti ma temminx fl-Unjoni Ewropea, mela din mhix sorpriża għax hija eh, l-affarijiet jimxu bħalma jimxu is-soltu. Grazzi ħafna, is-sur Zdefxovski għal minuta u nofs. Sur President, Sur Komissarju, Sinjuri, Fil-bidu ta' dan il-mandat aħna konna edna b'mod ċar li maħniex ħan tolleraw zballi. Rata ta' zballi kif ukoll zballi fil-budget tal-Unjoni Ewropea l-IT kella eh, track record naqra ħażin. U kienet kemm fl-implementazzjoni tal-budget kif ukoll fil-legalità tas-sussidji tagħhom. Ma setawx jamlu il-verifiki ex ante kif ukoll iż-żamma tal-staff kienet taħt il-medja u il-ġestjoni b'mod ġenerali kienet batuta. Għalhekk aħna ddeċidejna li namlu sospensjoni ta' kwalunkwe attività tal-awditjar. Iżda, mbagħad la darba beda ġestjoni ġdida, e l-istituzzjoni imxiet il-qoddim U għalek aħna id-deċidejna li naħdmu favur, li nifutaw favur e, il-kwittanza, kwittanza kwalifikata, ma ħan nibqaw nżommu għajnejna fuqom. Imma jkuma verament tejbu il-ħidma tagħhom nistaw nappoġġaw il-kwittanza u sakemm l-istituzzjoni l-istitut ħajkompli eh, jirranġa il-problemi tagħhom kollox ħajmur kif suppost, imma dan huwa f'kuntrast dirett mal-kunsil. Il-kunsil falla. U aħna emmek maħniex qed nagħtuhom il-kwittanza u issa fidejn il-Kummissjoni. Huma irridu jgħinuna insolvu din is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Balċitis. Sur President, sar progress kbir fl-implementazzjoni tal-pjantazzjoni sabiex ikun hemm rimedju ta' nuqqasijiet li semmew il-qorti tal-awdituri. il mekkaniżmu ta' awditjar speċjali ġi introdott, kien hemm l-assigurazzjoni tal-kwalità, kien hemm skambju ta' informazzjoni fuq ir-rekwiżiti fuq is-sistema ta' informazzjoni, kien hemm skambju tal-aħjar prassi, kien hemm soluzzjoni għandik titlib, titjib tal-politika tal-konflitt ta' interess, il- u U teħdu passi sabiex Lenjak u Artemis ma jibqawx jeżistu separati u il-kumpanija l-ġdida eh, Excel ikolla eh, issa tpoġġi fis dawn il-miżuri għalhekk irridu ntwana ċans. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Deutsch għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. Kollegi, jekk li ma natux kwitanza li l-Kunsil mhix ħaġa ġdida, sfortunatament, għaliex għal numru ta' snin il-Kunsil injora il xewqat u t-talbiet tal-Parlament. Din hija il-ħames darba li il-Parlament ma tax il-kwittanza l kunsil Sfortunatament mawx il-Kunsil l-lum prezenti f'din id-diskussjoni fuq il-fat li rifitajna il-kwittanza, imma tant memx kooperazzjoni bejnietna, u ma jatux l-informazzjoni, ma jatux ehm, informazzjoni, il-Kunsil verament ma jatix informazzjoni, waħna għanna bżon informazzjoni dwar il-politika tal-bini, tal-Kunsil, u numri, numru ta' e, proġetti oħra e, minnaħa tal-Kunsel u ma jibqaw ma jatunix il-riżultati li rridu. Il-ġestjoni finanzjarja tal-Kunsel hija assolutament mhux trasparenti għalhekk huwa verament diffiċli li aħna nieħdu kwalunkwe deċiżjoni biex nagħmlu sentenza, nagħtu sentenza fuq e, ehm, il-dak li jagħmlu l-Kunsil il-Konsil isu mandu lebda rispett għal proċeduri li tpoġġew fis-seħ u li ma parti integrali mill-Unjoni Ewropea. Għalek il-PPE jappoġġa din it-talba li saret. Mela, l-Onorevoli Sarva ma mux jataw. Għalek naddi l-kelma l-Onorevoli Grezle għal-minuta. President, Komissarju, kollegi, il-kwittanza hija biċċa xogħol għal parlament illi qiegħda imniżla fit-trattat. Għalhekk illum dan huwa moment kbir għax il-poplu qiegħed jistenna biex jara kif il-flus qed jiġu minn fuqha. Eh, naħseb li kena suċċess f'dak li qegħdin nagħmlu. Għandna bżonn il-monitoraġġ u l-governanza ta' dak li qegħdin nagħmlu. Eh, u nafu kol li ikunem problemi zar fil-budgets zar u għalek għandu ikunem aktar trasparenza. Fil-rigward tal-Kunsil huwa skandlu minnaħa tal-Kunsil illi E, id-doveri tiegħu joħodhom b'nuqqasa e, ta' responsabilta' fit-trattat ta' nizzel li l-Kummissjoni għandha tagħti ir-rekomandazzjonijiet tagħha. Imma ħafna infieq differenti u jkun tajjeb illi l-Kunsill min-naħa tiegħu inħinna din il-xowka għax l-affarijiet edin isiru redikoli l-Onorevoli Bokovic għal-minuta. Bil-mikrofonu jekk joġbu. here will be better. Eh, mela, kellem biddel il-mikrofonu kallimi, grazzi ħafna. Il-kwittanza hija proċedura ordinarja kemm fil-kumpaniji privati fejn eh, l-azzjonisti tieħed mill-azzjonisti u e, imbagħad anka ukoll fuq livell e, nazzjonali fejn hemm il-pubbliku u eh, min meċieħ li huwa involut. Għalek kiena nishti eh, nringrazzja l-rapporter eh, għal dan il-rapport saru titjib fuq dak illi seħ qabel u anka sar titjib Imma il-problema i illi il-Kunsil xorta waħda ma jriċi prezenti ruħu bħala istituzzjoni li tati kont anka qoddim il-Parlament u għalhekk għana nimxu mal-rapporter u ma natux il-kwittanza tagħna biex il-Kunsill ikun aktar responsabbli minn naħa tiegħu fil-futur. Naddu issa għal keġdi għana talba waħda biss mill-Onorevoli Marijas. President, biex ikunem tassow trasparenza fil-proċedura demokratika. Em, l-artikli 316-18 illi jippermettu kwalinkwa element tal-budget li jitħalla barra b'mod separat u għawnek nireferu għal kunsil ma l-kunsil E, jisu jaħseb li huwa stat fih dan stat u mhux les li jirrispondi l-mistoqsijiet tal-Parlament. In-nefqiet e, għandhom e, jiġu monitorati bħal kull nefqa oħra u rrit ikun hemm risposta anka dwar il-kreditu illi qegħdin jintużaw biex li qed jintuża biex jiġi mixtri il-residence ehm, il, il, il palace. Residence Palace, l-importanti ħafna li jkollna trasparenza neċessarja. Mela, nadu sal kummissarju Kif tafu rapporter u kollegi jina jetaw fissam il-kollega tijaj u għalek jina nixi għal darbohra li ringrazzjakom għall-opportunita eh, li jina nisjapaw eh, ma'kom fid diskussjoni u dibattitu konġun dwar il-kwittanza tal-2013 li għaj eh, ċi u il sujġet eh, U l-impriża konġunta għamlu titjib u l-Komissjoni ħad kompli tipprovdi il-pariri u l-appoċ fil-isforzi tagħhom kontinwi biex jindirizzaw it-ħassib tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna.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 ħafna fħajti ma ħan ispiega dan fl-axħar tal-diskors tiegħi u ħan rispondi l-ewwel dak li ntqal fl-awla fil-kamra. Nixtieq ngħid li iva l-istitut l-Istitut ta' Innovazzjoni u Teknoloġija u rejnih il-karta is-safra u kena raġuni namlu dan minħabba illi eh, wara dan għamel titjib u għamel progress għax aħna sfurzajnieh li jaħdem b'mod aktar effiċjenti. Issa dwar il-Kunsill tassow sitxurilu konna f'sitwazzjoni fej aħna wissejna lill-Kunsill permezz tal-karta safra imma ma kienx hemm risposta. U Ir-rappreżentanti tal-gruppi politiċi kollha qablu minkejja id-differenzi li jeżistu li din mhijiex xi ħaġa aċċettabbli. Din hija l-ħames sena li tkun problemi minnaħa eh, eh, tal kunsell u għalhekk intqal tajjeb li ċittadini qegħdin jistennew li jkun hemm aġir. Eh, huwa ta' sew skandlu, skandlu minħabba li l-Kunsill jirrifjuta li jikkopera. U sulaqa l-Oliver Arnold kellu raġun meta qal li din hija storja li ma qatt. Għalhekk aħna minnaħatana rridu nkunu determinati u konsistenti u dan minħabba illi hemm l-unur fin-nofs irridu nkunu responsabbli aħna għal votanti tagħna għaċ-ċittadini Ewropej ma nistgħux inċedu u rridu neżerċitaw il-pressjoni fuq il-Kunsill biex nisfurzawhom jitkellmu magħna aħna rridu nkunu imsieħba tagħhom, rridu dialogu magħhom. Issa dwar il-punt importanti ta' ħajti jiena għaddi kem sirt naf illi t-tifel tijaj ġi elett għattini darba pala membru tal-Parlament Pollak, u għalek jena gburi ħafna li nħabbar dan. Grazzi ħafna. Nifraħlek jgħidlu l-President. Il-debattitu konġunt wasal fit-tmim u għalek ħan fuq dan il-rapport għada. Nifraħlek għal darboħra jgħid il-President lil kellimi mela